Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Signori, xtiqilkom lodwa odwa tajba, s-seduta, t-sokta, u bek naddu għall-ewwel punt fuq l-agenda illi huwa dak ta' dikjarazzjonijiet tal konsilu tal-Kummissjoni dwar il-miżuri tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jiġi affrontat il-flus ta' refugjati li rriżulta mill-konflitt fis sirja L-ewwel kellim huwa rappreżentant tal-Kunsill il-Ministru Leskevicius. Ministru jekk jogħġbok. Jodwa tajba, President, eżis membri. Matul dawn l-aħħar sentejn fil-konflitt tas-Sirja Aħna konna xhieda ta' bosta punti traġiċi imma b'mod partikolari eh, rajna il-numru ta' refuġjati illi ġew reġistrati jew